partikolarment Taljani, Estonjani u Renju Unit resat fl-Indja. Sana dil-kelma l-awturi tal labot ta' rizoluzzjoni is-sur Tarent. Grazie, Sir President. Grazie, eh, Sir President. Eh, bosta gruppi li sena li għaddiet eh, appoġġjaw ir-riżoluzzjoni tagħna ma' somma se tinresquha aħjar issa milli qatt Iva, fil-bidu eh, il-kas tal-Italja ma kienx assoċjat ma dak tal-Estonija u tal-Renju Unit, imma eh, insomma naħseb li l-fatt li noqogħdu niseparaw l-affarijiet eh, kompli komplika l-ħajja. Allura ħjar naħdmu flimkien, nittama li l-gruppi politiċi jifemu dan u nixtieq nirringrazzja l-Sur Castaldo, Sur Maġuri li fehmu dan nista nizguralkom li ħajaħdmu fl-imkien miegħi jew jekk alla jrid ħansolvu wkoll il-problema ta' ċittadin Italjani voluti. Ejja insibu soluzzjoni eh, kemm jista' jkun malajr biex eh, lil dawn iċ-ċittadini noħorġu mill-Indja. Għanna qoddimna mozzjoni ta' riżoluzzjoni konġunta. xtaqna li nħorġu b'riżoluzzjoni tagħna li għax eh, ma kienx hemm semmi fil-dokument eh, l-istruttura legali speċifika tal-Indija, aħna però maħniex eh, partu mill-korp diplomatiku, sempliciment qed ngħidu x'ista jkun l-impatt sta tkun l-impatt ta' din is-sitwazzjoni. F'artiklu 2 ta' Rizoluzzjoni konġunta ngħidu li eh, l-Indija għandha żewġ biljun u l-Estonja għanda ftit iktar minn miljon ruħ, ġifieri daqs huwa differenti. U allura jekk irridu eh, nirritaljaw eh, irridu eh, irridu nkunu biex ngħidek indaqs ehm, fil-forza. Li rridu naħdmu però huwa li nsibu riżoluzzjoni li l-ewwel qabel kollox ukoll l dawn in-nies lura. Grazzi. Sur Borgezja. Grazie ħafna, Sur President, jena u konni nirringrazzja li grupp tijaj illi eh, xtaq għonek eh, jgħata rapport tijaw fl-awla għal din il-rezoluzzjoni. Din hija kwestjoni ewlenija l-Italja, ċoħe libertà ta' dawn iż-żewġ eh, Marines Taljani wieħed preġunier fl-Indja u ieħor għadu qed jistenna biex jara xħajkunu riżultati tal-proċeduri ta' arbitrar. Imbagħad hemm eh, ir-riżoluzzjoni ta' dan kollu li eh, tider li tinsab ferm il-bot, eh, probabbilment lejl 2018, iba vera, intqal li l-Italja huwa pajjiż kbir, ma nixtieq ngħid li kwalsiasi pajis eh, ju għandu eh, jiddefendi ċittadini tijaw eh, l-Italja, iva. Għamlet l-armu taħħa ma din hija kwistjoni delikata u naħseb li sfortunatament l-Ewropej ma tantx deru li kellhom kellhom saħħa din il-kwistjoni. Ejva, nitkellmu dwar li nedefendu ruħna mill-lajzi ma ma nafx, eh, jekk qasbis kapaċi nedefendu żewġ eh, Marines eh, li kien sfaw vitmi ta' reati ta' pirati, kif tridu nidefendu rwieħna mill-ISIS, naħseb għanna nidefendu l-unur tagħna. Ella li jiex tassew, tassew din hija ħasra illi l-isem tal-militar qed jitħammeċ. L-Italja Dan forsi eh, qed jiġri għaliex l-Unjoni Ewropea ma tantx interessa ruħha fuq eh, l-unur tal-militar. Dan huwa avveniment tas-sew ta' dispjaċir vera hemm arbitrazzjoni internazzjonali imma naħseb illi kellu bżonn isir intervent qabel. Is-Sinjora Mogherini eh, labet eh, rwola imma ma danx kienet effiċenti tal-inqas mir-riżultati li nkisbu sissa. Naħseb illi eh, il-futur ta' dawn eh, il-Marines u oħrajn li jiddefendu il-libertajiet tan nies barra hija xi ħaġa ta' min ifaħħar u naħseb irridu naraw naqra x'inhuma relazzjonijiet tagħna mal-Indja u jekk hemm xi ħaġa għaddejja għandna nisospenduha sakemm sakemm dawn il-Marines u drittijiet tagħhom jiġux imħarsa. Grazzi, issa Senjura Adnolfi. Grazzi, President. Niskuża ruħi għaliex il-kittib mhux qiegħed hawnhekk ma setax ikun hawnhekk għal darboħra l-Parlament Ewropew mitlu pil jesprimi ruħu fuq ksur ta' drittijiet tal-bniedem huwa il-każ tal-arrest u l-kundanna ta' 35 ċittadin tal-Renju Unit u l-Estonja u kif għal il-kollega tiegħi anki żewġ marro Taljani. Jiena naħseb illi l-istati membri għandhom illum juru l-istess, juri l-urew fl moddi azzjoni koordinata minna ħata l-komunità internazjonali kolla kemmi, setat kieku diġa zminilu tinsab soluzzjoni għal din is-situazzjoni il-Sinjura Mogherini għanda tħu azzjoni malar kemm jista' jkun. Grazzi. <coughs> Eh, grazie, Deputy Jeff. Grazzi sa' Jeffrey Van Oden. Sur President, eh, Iva, nasab l-iktar respons effettiva eh, u eh, dimi għatti ta' paraterija u li kunem timijiet li <laughs> maċ nifmu meta nejdu timijiet bieċiet bċibċieċ tal-bahar li mumiex mumiex eh, ta' barra minna u nasab il mvc minn Guard Ohio kien eh, wieħed mill-vitmi eh, dan, dan il-bastiment nhar 12 Ottubru tal-2013 interċettat mill-Gwardja tal-Kosta Indiana u intbat fil-iktar port rip. Eventualment l-membri tal-ekwipaġġ fostom 14 l-Estonjan u sitt ċittadini Britanniċi ġew ġew akkużati wara xi dibattiti legali wara rabja kbira minnaħa tagħna dawn tres u u ingħataw sentenza massima ta' ħames snin ħabs. F'dan il-perjodu, ġifieri minn sentej l-ewwel dawn in-nies, dawn ċittadini Ewropej ġew miżmuma iva ċertament li l-Indja titħares eh, l-art eh, territorju eh, tagħha. Imma Ġveri nifmu sensitivita għandjana, pero, pero il-persuni kwestjoni ma kienu lebda tedida u ma kommentaw lebda l-att ta' violenza kontra territorju. Anzi, anzi, kienu għedin emmek biex jiprevjenu għatti ta' terrorizmu. Eh, allora, ma nafx, ma nafx, ispiċċaw eh, eh, futur inċert il-familji tagħhom tassew jinsabu disprati u ma nistaw ma nistaw namlu xejn imma jiena nittasew nitama illi l-proċess ġudizzjarju jsir kif suppost u jiġu repatriati kemm jista' jkun malajr. Inti taċċetta blue card Mr. Dever jekk jogħġbok. Grazzi, eh, Sur President, eh, Iva, Sur Manorden, jaċċetta illi jew tassew assurd għall-autoritajiet indjani eh, illi jisentenzjaw dawn in-nies u jitrattaw il-kulħat eh, l-istess eh, il-kaptan għal l-ekwipaċ eh, biex marru emmek u l-ekwipaċ kellu jobdi kiku le kiku kienu jirru kiku kienu jisparaw mela l om il jakkużaw mill-li għet jiprofu għajmu rvel ġifiri wieħed għedaret joħloq distinzjoni bejn grupp ta' nies illi jobdu jisegu regoli u oħrajn illi li Iva, sewa, onorevoli, il punt ta' sew validu. Naħseb ma' dana kollu li għanna arresti eh, diskriminatori biex nejtek, nies in kwestjoni ġew arrestati minar ma kienu għet jamlu lebda ġira offessiv. Għadda u raġunijiet jena naħseb illi eh, nittamaw illi dan kollu eh, jena laqder bal dejjem u nimxu n-qoddim. Grazzi. Issa, il-kelma l sor kelem għazewċ minuti. Grazzi, sur President, għan nir-ringrazzja il-kollega ta' qabli eh, għall-attitudni eh, kostruttiva u bilanċata fitħajet ta' dan il-test u ma kienx ħaġa faċli imma nil-ħu tal-istati. U nixie u kollu l simpatija tiegħi għaż-żewġ baħara taljani li huma fl-istess situazzjoni ma partikolarment il-kollega taljani qalu li dak il-każ għandu jkun separat mid-dibattitu tal-lum imma xorta xorta nixtiequ nuru simpatija tagħna. Hawnhekk qed nitkellmu dwar fl-aħħar mill-aħħar il-futur ta' 20 il ċittadini Ewropew, 14 l u 6 Britanniċi li kienu eh, mizmuma fuq l-MVC Gard Ohio f'Ottubru tal-2013 kif diġa semma. Dak li huwa interessanti u li huma ma kienux akkużati ta' ser eh, jew nkella mm, ta' kommerċ illegali jew x'naf jiena. Dawn huma akkużati eh, illi daħlu fi territorju indjan b'armi abbord u eh, li kienu għet jishtru eh, iżejt eh, il-petrolju minn sorsi illegali. il-koċittadini tagħna però ma ġewx trattati kif supposti ilhom jistennew għal iktar minn sentejn Darba eh, inqata dram sentenz issa ta' ħames snin priġunerija. Naħseb eh, hawnhekk irridu eh, nitkellmu dwar ġesta ta' bona fede u biex dawn l-20 il-ċittadin Ewropew fl-aħħar mill-aħħar wara wara iktar minn sentejn jiġu meħlusa nasab li din mhijiex ħaġa straordinarja, il-fatt li dawn jiġu liberati eh, xi ħaġa minn ewla u nasab li huwa eh, dmirtana li nipproteġu lil dawn iċ-ċittadini Ewropej. Issa rridu naraw ukoll li eh, l-iskadenzi li ġew fissati jiġu imħarsa. Grazzi. Kelem li Iva, 14 eh, il-Estonjan u 6 Britanniċi jenqabdu f'din is-sitwazzjoni sfortunata għal-iktar minn sentejn diġa fl-Indja. Vera ġew ehm, l akkużit neħħew ma il-kas ġi appellatu issa kien hemm sentenza bidħul immedjat ta' ħames snin proġenerija. Il-punt ta' din ir-riżoluzzjoni huwa biex niġbdu l-attenzjoni tal-Indja kif ukoll tal-Unjoni Ewropea fuq dan il-punt ħalli jkun hemm riżoluzzjoni darbaldejja mal għal dan il-każ. Nistgħu nifmu tħassib tal-Indja u sensitivitajiet tagħhom imma qed nitolbhom biex jifmu naqra il-pożizzjoni tagħna. In-nies kienu voluti eh, f'attività kontra l-peraterija u u fil-fatt eh, kienu sempliciment għet għet u ħidmietom musa ġara qed għedin il-ħabs il-bot mill-familji tagħhom aħna qed torbu bis l indja biex l dawn il nies l lura f'pajizom. Grazie l-Onorevole Pier Antonio Ponzi. L-ewwel President, jena Irrit li ir-riġita burokratika tal-presidenza twassal għall-ambigwitajiet spjaċevoli, aħna qed nitkellmu dwar riżoluzzjoni li fit-titlu titkellem dwar Taljani, ma fil-fatt ir-riżoluzzjoni ma titkellimx dwar dawn it-Taljani għaliex il-parti li għandha x'taqsam mal-Marru inqatad barra li kiena nixtieq illi meta nagħlqu dan id-dibattitu dak li napprovaw ikollu titlu differenti għalli xina nifem li forsi l-komunikazzjoni ma kienieċ effettiva, imma ħna għamnek għedin nitkelmu dwar il-gwardji ta' sigurezza tal-Simel Gard Ohio fejn 14 eh, l-Estonjan u 6 ċittadin tar renju Unit involuti fih dal-kas. Din ir-riżoluzzjoni m'għandix tkun qatt kontra l-Indja, pajjiżi li aħna nirrispettaw li għandha tradizzjoni demokratika antika ħafna, imma wara li verifikajna il-tul u l-kontrarjetà tal-proċessi ġudizzjarji hemm bżonn li ċittadini li huma maqbuda fl-Indja jiġu trattati kif jistħoq ilhom u li nittamaw li tinsab soluzzjoni pozittiva għal din is-sitwazzjoni. Grazzi. L-Onorevole Wojcik. <coughs> Iva, għannom ta' l-PP. Grazzi, grazie sor President. Jena konvent bazi ta' l-informazzjoni kollha li għanna disponibli l-linju illi eh, ċittadini eh, in kwestjoni ma kienu għati rappresentaw lebda riskju eh, l-Indija. Sa' naraw illi wara xur, wara snin, għadhom emmek Ġifiri, dan huwa approċ kompletament inaċċettabbli huwa kompletament differenti minn aħna kif minn kif niproċedu aħna nixtieq ngħid li fl-2013 l-Unjoni Ewropea fil-fatt provdiet għal l-iżvilupp tal-Indja partikolarment fis-settur ta' azzjoni konġunta 470 il-miljon euro jenataw ġo allokati għal diversi setturi, ġifiri naħseb illi aħna manniex nipqaw niprofdu eh, materjal <laughs> meta mbagħad ċetajin tagħna jiġu trattati b'mod daqshekk tal-mistħija. Issa, is-sur Mario Loristin. Grazzi, eh, Sur President. Sur Komissarju, dis kollegi, jiena tassew kontent illi il-gruppi politiċi kollha illum il-ġurnata illum id-deġidew li jkunu uh, solidari lejn dawn il-baħħara. Li uh, id-disejn xomu għatassew ta' tħassib uh, partikolarment għal l-Estonja, ma aħna mhux biss imħasba dwar l-14 l-Estonja, ma wkoll dwar id-destin tal-Britanniċi involuti. Aħna nitkellmu dwar solidarieta bejnietna solidarieta fl-affarijiet il-kbar, ma solidarieta turi rwieħa anki fuq l-iċken livell għal kull individu, ġifiri eh, dak li qed ngħidu għandu valur eh, simboliku x'ifisser li kull ċittadin tal-Ewropa jista' jemmen eh, fl-Unjoni Ewropea bħala entità li tiddefendi s-solidarjetà. ċoe illi kulħadd kulħadd u għandaqs kulħadd jeħtieġ jiġi imħares mill-Unjoni. Issa, issa njura, dev, is-sur Deva, grazzi eh, Iva, tippermettew li ngħid li Jena diġa għat f'din l-awla bitweġiba għad-diskors eh, tal-kollega tijaj eh, illi eh, dak li huwa aktar importanti huwa għal-nejnu l-Indjani biex jimmodernizzaw sistema legali tagħhom iktar minn provaw salvaw lin-niesna. Nafu li dawn in-nies ħadu sentejn biex tresqu nafu illi il-saxħa tagħhom ma kienetx tajba u nafu kemm damu biex u eh, l-qrati għaliex sistema hija tassew taħdem biex likki ċlikki għanna pajis mu demokratiku xejn, sistema ġudizzjarju li ma taħdimx kif suppost, ġifiri, dak kollu nistgħu nagħmlu jekk verament iridu eh, ngħinu lill-Indja hija billi modernizzaw is-sistemi eh, tagħha. Grazzi u issa għannom tal-alde il sinjura Tum. Menu ta' Grazzi, Sir Presidente. Id-difkultajiet eh, illi l gordjani eh, tal-war Estonjani eh, ħabtu maħħaj seta' sa' kienu kwalsiasi ċittadini oħra Ewropej ma naħseb eh, rridu ngħidu li l-fatt li għandna proċeduri eh, ma jfissirx li neċessarjament dawn qed jiġu eh, implementati jena mhux dawn hekk biex noqgħod nindaħal u nħaqqaq fuq kif isiru l-affarijiet fl-Indja, imma hemm liġi internazzjonali u nafu li il f'dan il-kas partikolari eh, għanna nies illi eh, għal sentejn nofs nżammu l-bot mill-familji tagħhom. Eh. U l-affarijiet ma sarux kif suppost nafu li fil-konsolati l-azzjoni li tista' tittieħed hija ristretta u hawnhekk allura irridu nagħmlu dak kollu possibbli biex l-għajnuna diplomatika tkun tista' tasal lil dawn in-nies. Issa, is-sur Jonathan Arnott għalli FDD. Iva, jien għandi l-ikbar eh, rispett possibli għall-Indja u l-gvern eh, tijaw, għas-sovranta, taħħa u nista' nifhem eh, li seta' tqum situazzjoni bħal din. Aħna ma ridux però neddu relazzjoni tajba bejn ir-Renju Unit u l-Indja u fl-ispirtu din il-kooperazzjoni naħseb li ma ċertu talbiet m'għandhomx isiru. Nifhem li l-gvern Ingliż għandu tħassib ehm, Ħasib ċar eh, anke dak ta' Indjan, speċjalment wara l-attentati ta' Mumbai fil-2008, ma naf li sur dan fan li ġej mill-konsekwenza tiegħi eh, kien wieħed minn dawk li kellu fema ċara li kienet jiġixxi inkonformità mal-liġi, kienet jemmen li kienet jiġġielet kontra l-piraterija, kienu qed jaħdmu sempliċement tal-kumpanija Amerikana, ġifier ma kinux qed jaħsbu li kienu qed jagħmlu ħaġa kontra l-liġi u nkella kontra l-interessi tal-Indja, waqas kienu jafu eh, li l-armi eh, li kellhom abbord kienu mezmu ma' bord illegalment. Oh, allura naħseb li eh, il-proġunerja tagħhom servi l-ebda interess pubbliku, allura nixtieq ndur fuq eh, il-gvern Ingliż biex jieħu din il-kwistjoni fidejh eh, u biex jeħles lill-ċittadini Britanniċi, Italjani u Estonjani illi fl-aħħar mill-aħħar ma jaħtuq xejn. Grazzi. Issa, il-proċedura kħedġdijaj, l-għana Caputo, jekk joġbok. Grazzi. Għaddit sena meta aħna approvajna rizoluzzjoni maġġoranza kbira fuq il-Marru, la Torre u Ġiron li ġew arrestati fl-Indja fl-2012 u ma nafux meta se jintem eh, dan il-ħmar il-lejl tagħhom. Flajja, dim il-tribunal deċidejna li ma nżidux dan il-każ fir riżoluzzjoni jiena kont nippreferi li kieku jom imma rridx li di deċiżjoni tkun interpretata bħala għat ta' ġifija mill-Ewropa. Rizoluzzjoni li votajna ftit xurili u aħna tennejna b'mod ċaru skiet li detenzjoni mingħajr akkuża hija sur ta' drittijiet tal-bniedem mal-Marot Taljani wa ċittadini Ewropej kollha li qed jinżammu fl-linja l-Unjoni Ewropea trid tirrispetta l-impenn tagħha għal rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali fundamentali hemm bżonn ta' iktar determinazzjoni għas soluzzjoni ta' din problema u l-Indja trid tifhem illi tieħu xtieħu bħala deċiżjoni da kollu se jkollu impatt fuq ir-relazzjonijiet tagħha mal-Unjoni Ewropea. Grazzi onorevole. Sada vi zamienik Ivan Jakovčić. Sir Ivan Jakovčić. Grazie, Sur President jena naf li inti għatamel sforzi kbar u uh, illi kulħadd eh, jitkellem eh, bil-lingwa tiegħi jekk jogħġbok inti tużax il-kelma żaminik era li xnit tfisser deputat bil-Kroat inti naħseb eh, li tgħidha stopnik li tfisser membru tal-Parlament. Ejva, nixtieq nixbet l-attenzjoni dwar di situazzjoni assurda fejn in-nies se ippruvaw iħarsu lil oħrajn kienu fuq missjoni fil-fat kontra l-paraterija, fl-axar mill-axar spiċċaw huma vitmi huma għadin mizmuma probabbilment jistgħu jibqgħu miżmuma għal ħames snin sakemm ma nsalvhomx permezz stazzjoni diplomatika. Nixtieq ngħid kelmtejn minħabba l-affett kontroproduttiv eh, ta' tneħħija ta' referenza għal-Bahara Taljani għal-Marok Taljani naħseb dan mhuwiex ġust sala li xuma qed jiġu mejuna mod differenti. Grazzi, għaddu sta deputat Limis. Grazzi. Iva, Jiena fil-fat eh, fost eh, dawk eh, l-euroxettiċi ma bħala avukat tal-kriminal nistanejt li kun kontenta meta mm, ċittadin Ewropew f'pajjiż terz il-bot ħafna minn artwelidu F'dak il-każ eh, l-Unjoni Ewropea tintervjeni eh, biex tipprova toħorġu minn dik is-sitwazzjoni eh, skont il-ħarsien konsulari regolari li kull ċittadin għandu jgawdi imma nixtieq ngħid kelmtejn li sur Deva li li ma naqbilx miegħu li aħna nisabu f'pożizzjoni li nistgħu nagħtu lezzjonijiet fuq il-proġenerija jien għandi eh, per eżempju eh, Sur Strambeke li huwa parti mill konstituenza tiegħi li ilu miżmum eh, qabel il-proċess fir-Romanija għal dawn l-aħħar tliet xhur, iġifieri situazzjoni fejn l awtoritajiet rumeni għadhom ma ħarġux bl-evidenza imma xorta qed iżommu u huwa kompletament Eh, biex nejtek diġa għet iġi kastigat kompletament miżmum lilin minn kulħadd. Taċċetta blue card Senjora Morvaj. Ejva. Sur deva. Ejva, Senjora Morvaj, inti taċċetta illi eh, fi żminijiet moderni l-fatt wieħed iżom in-nies fil-ħabs f'sentejn mingħajr ma jiras ma jtihom dritt tal-proċess eh, huwa inaċċettabbli da kollu. Li qed ngħid eh, om sentejn l-awtoritajiet indjani eh, biex għetu għom proċessu jaqtaw sentenza u fl-axar mill-axar u ma xkienu għet jamlu kienu għet segu l-ordnijiet u kikule kienu jitilfu ħajjitom il-għaliex kienu jiġu akkużati illi mux għet jobdu. Jiena dak li qed ngħid huwa li jekk fil jekk għamlu xi ħaġa ħażin allura rridu jitresqu imma iktar ma lajk ċertament iva, iva, verament eh, xi ħaġa naċċettabbli li xi ħadd iżhom lin-nies eh, għal sentejn qabel ma jtihom eh, proċess naħseb nista naqbel ukoll fuq l-argumenti tiegħek dwar kif marru l-affarijiet imma insomma. Anki aħna għanna dawn l-istess problemi fih dal-Unjoni. U dan ukoll ma nistgħux naċċettawh huwa tal-mistħija u hija xi ħaġa li rridu nagħmlu xi ħaġa dwar. Kasalem, eh, do you accept text blue cards? Taċċetta blue card, eh, Signora Morvaj, mid-deputat eh, Frazalizza. Aziza kollega Morvaj, inti għat li inti avukat tal-kriminale. U eh, kont t titkellem dwar eh, Ungeris li qed jinżamm fir-Rumanija, inti eh, taf l-għala eh, dan qed jinżamm fil-ħabs meta hemm ftejim bejn l-Ungerija u Romanija biex kun hemm kooperazzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet mhijiex l-istess eh, ħaġa bħal dak bħal dan il-każ għandna ta' ċittadin Ewropej miżmuma fl-Indja. Jiena nista' ngħid li kompletament konxa dwar eh, iċ-ċittadin Ungeris in kwistjoni li ġie akkużat illi eh, riet jikkometti għat terroristiku nasab din jakkuża verament serja ilu mizmu mal tleċur u l-autoritajiet rumeni eh, ma nexilhom jipproduċu l-ebda evidenza. Ġifieri eh, irrelevanti minn kemm hija serja l-akkuża persuna miżmuma għandha id-dritt fl-Ewropa illi iżżomm kuntatt mal-familja tagħha għaliex iżamma qabel Bel il-proċess miħux parti mill-proċedura kif suppost. Thank you, Mr. Grazzi, President, onorevoli membri. Nishti nirringrazzjakom għal kontribut ta'kom għal dan id-dibattitu li kontribuxa għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-lum. Aħna naqsmu tħassib ta'kom sentejn ta' inċertezza kontribwew għall-agonija ta' daw kollha konċernati. Aħna segwejna b'attenzjoni il-sitwazzjoni tal-ċittadini tal-Estonja u tal-Renju Unit u ħdimna mal-awtoritajiet ta' dawn iż-żewġ pajjiżi peress li dan huwa għandu rilevanza għal protezzjoni ta' ċittadini Ewropej dan il-kas issemma kemm il-darba mill-Unjoni Ewropea mal-interlokuturi indjani f'dawn l-aħħar xhur. Dan il-kas għandu impatt negattiv fuq il-ġlieda globali kontra il-piraterija f'mument meta aħna u l-Kommissjon u l-Komunità Internazzjonali għandna naħdmu fl-imkien u nifokaw fuq il-ġlieda kontra teddidi ġodda tal-aħħar aħna rajna illi orti ta' Tamil Madu sentenzjat il-dawn il-gwardji għal ħames snin ħabs u multatom aħna nafu li dawn issa qegħdin jikkontemplaw jappellaw din id-deċiżjoni u din hija aħbar li ma konniex qegħdin nistennewha. Jiena nixtieq naqbel ma dak il qalet il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Estonja minn perspettiva umana jiena kont qed nittama illi riżultat ikun pożittiv imma irrispettivament tal-verdet aħna se nkomplu naħdmu sabiex dawn l-irġiel jintbatu lura id-dar. Għanda tinsab soluzzjoni mal-ar kem jista' jkun aħna se nkomplu naħdmu mal-awtoritajiet tal-Estonja u tar-Renju Unit fil-ġemat li ġejjin għal fażijiet li jmiss tal-proċess ġudizzjarju u dwar il-kas mbagħad taż-żewġ Maro Taljani fil-waqt li jiena nirrispetta bisħieħ il-kontenut u l-ambitu ta' riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li se nivvotaw illum, nixtieq intenni li trid tinsab soluzzjoni malar kemm jista' jkun. L-Unjoni Ewropea eh, ħadmet eh, għal dawn l-aħħar erba' snin fuq dawn fuq din is-sitwazzjoni mal-interlokuturi tagħha Indjani. Lul messaġġ kien dejjem l-istess, soluzzjoni ta' malajr u konsenswali f'rispett tal-liġi internazzjonali. Ir-rispett tad dritt internazzjonali jfisser mhux biss konformità mal-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda dwar il-liġi tal-Baħar, imma l-Konvenzjoni tal unjoni tal ġnus Maquda fuq id-drittijiet tal-bniedem biex jimbeda arbitraċ internazzjonali fil-kontest fil kontest fil tal klos hija konsistenti mal-liġi internazzjonali u pass fil direzzjoni tajba. Onorevoli membri, kunu ċerti li aħna se nkomplu nimmonitorjaw is-sitwazzjoni ta' ċittadini Ewropej li qed jinżammu fl-Indja u nikkoordinaw azzjonijiet ulterjuri flimkien mal-Istati membri. Grazzi. Grazzi ħafna. Kommissarju, jiena irċevejt la abbozz ta' rizoluzzjoni u nala id-dibattitu u nivvotaw fuq din ir-riżoluzzjoni